Eh, fisem il-Partit eh, Popolari, eh, fisem il-Partit. Monsieur le Président. Il-Sur Dol, għal-PPE. President, Presidenti tal-Kunsil Kommissjoni, jina grat ħafna li għandi din l-opportunità li hija hawnhekk u fisem il-PPE hija eh, eh, hawnhekk ma u naf li l-President Barroso u l-kollex għal-Kummissarju ħajkun kapaċi jiffaċċja il-ġejjini. L-Ewropa twildet eh, f'reċessjoni u għal darboħra qegħdin aħna u reċessjoni oħra. Għanna il-kapaċità li nelbu din il-kriżi għal baqa' ħafna xi isir l-Europa għettejna proteġu ruħna anka mill-krizi, il-mekanizmu ta' solidarieta eh, illi eh, anka kienaw ħafna unek minn gawda minnu. Għandkom id għandkom xi idea x'sitwazzjoni se sibu li tistgħu sibrukom fija mingħajr dan il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Il-modell Ewropew ġi kopjata u il-modell bħalissa għandu sfidi ġodda qudiemu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 irridu nkomplu nkunu ir-rwol jiknilabu l-rwol ta' pionieri fit-taqbida waqt li niffaċċjaw il-problemi kollha. Allura aħna kollha għanna konxi tal-problemi demografiċi, l problemi li għanna l-futur, f'dak li għandu xaqsam ma' governanza ekonomika, dawn kollha jatuna raġunijiet iktar biex nikkonsolidaw iżjed il-munita unika l-euro, nissolidaw, e, nikkonsolidaw unsaħħu diversi politiċi, politiki Ewropej li jolqtu mill-qrib il-ċittadini tagħna f'dan l-isfidi kollha ninkoraġġi tissuġġerixxi lill kummissjoni biex tiffaċċja dawn l-isfidi fis-snin li ġejjin nitlob ukoll konċessjonijiet mill-imsieħba kollha tagħna barra mill-Unjoni u biex juru iktar reżistenza kull meta l-imsieħba tagħna jonqsu milli jirrispettaw il-ftejmit li jkun hemm tajjeb illi allura nimxu flimkien biex niffaċċjaw il-problemi li jem fis uniku. Irridu nevitaw abbużi li jem bħal per eżempju tassazzjoni u e, nuqqas ta' taxxa, eccetera. Irridu inżidu l-isforzi tagħna meta niffaċċjaw sigurtà li ġejja minn barra l-Unjoni bħal pereżempju problemi ambjentali u industrijali. L-Ewropa rridu nkunu eh, b'saħħitna meta niġu biex niffaċċjaw ċerti valuri bħal paċi għal kulħadd. L-Ewropa titkun minn ta' quddiem f'dak li għandu xaqsam mar regola mal-ħarsin tal-liġi il-grupp tijaj jitlob il-Komissjoni biex kun effettiva fi xol taħħa f'dawn il-kampijiet. Jekk il-Komissjoni ma taħdem fuq dan, President Barroso, inti tista' tistrieħ fuq l-appoġġ tagħna. Aħna nappoġġjawk u nittamaw li inti tkun ambizzjuż fir-riformi tiegħek. Aħna nemnu li, li kollaborazzjoni fl-imkien nkunu nistgħu naslu biex insaħħu intejbu l-Ewropa tagħna. Grazzi l-Surdo xogħol. U issa il-Sur Martin Schulz fissem il-Partit Soċjalista. Grazzi, Sur President, Signuri, il-Soċjalisti u Demokratiċi ma ħadux din id-deċiżjoni ekta ta' malar ħamis xurilu, aħna ivvotajna favur il-President Kommissjoni, aħna ma tajniex il-konfidenza tagħna, l-appoġġ tagħna imma fil-fatt tela' fuq il-bażi tal-maġġoranza u ta' il u ħadem fuq il-kummissjoni proposta u aħna rridu illum nivvutaw magħhom hemm żewġ possibiltajiet qudiemna. Tista' jew taqsam din il-Kamra mix-xellu kallemin u tgħid li hemm konflitt ideoloġiku u allura għandna nivvutaw b'dan il-mod. Imma dat mhux il-mod kif taħdem l-Ewropa għandna bħala Parlament m'għandniex eh, maġġoranza u laqqas il-PP ma għandu l-maġġoranza. L-Europa mhijiex post fejn forza politika unika tista' tifforma maġġoranza waħida u tibtuqgħod timbotta il-governanza tal-Ewropa. L-Ewropa hija mibnija fuq kompromess permanenti, diċi kultant hija diffiċli biex tifima, imma dan il-kompromess permanenti wassal għal suċċess, wassal għal iktar ġustizzja soċjali fil-konflitt ideoloġiku li nispiċċaw Eh, namlu ħafna ħsejjes imma ma nipproduċu xejn. Jew ftit li jkun taħtieġa. Allura huwa diffiċli għalina biex nkunu nafu kif għandna nimxu l-qoddim minnaw jina nħu pjaċi li kolna ġlied hawnhekk jien nieħu gost li nqogħdu niġġieldu hawnhekk bej il-gruppi, imma l-Ewropa għandha bżonn riżultati speċifiċi allura l-mistoqsija hi x'nistgħu nagħmlu aħna l-kol soċjalisti u demokratiċi nagħmlu biex nistgħu nipproduċu u naslu għar-riżultati. Kriterju wieħed huwa li aħna rridu li din il-Kummissjoni ikolla forza, tkun qawwa politika enormi, li tkun ta' forza qawwija politika fl-Ewropa. U għalhekk aħna rridna li viċi president għal dan. Nixtieq nitkellem dwar dan is-suġġess. Is-Sinjura Ashton, Lady Ashton, m'għandix tħossa insolentata bħala komunista f'din il-kamra bħala minn persuna li ġiġi kondannat bħala wieħed li ċaħat l-Olokawstu. Lejdi jextin għanda l-appoġġ sħiħ tagħna. Aħna timpoġġu l-mistoqsija li ninjoraw il-riżultati il il politiċi, per eżempju, il-dibattitu tad ta' tas ta' servizzi, per eżempju, f'din il-Kamra. Irridu naraw il-riżultati għal kull miżura li tagħmel il-Kummissjoni dan huwa fatt per eżempju fuq is-sistema tas sigurtajiet U din hija ta' vantaġġ enormi fil-politika. Aħna rridu li l-programm leġislattiv isir xi ħaġa vinkulanti fuq il-Kummissjoni għax dan ifisser il-dritt tal-inizjattiva li aħna ma huwa b'mod indirett qed ikun jiġi inforzat u dan ikun progress kbir u l-aħħar ħaġa li aħna ridna kienet illi il-poter tagħna bħala it-tieni l-ikbar grupp f'din il-Kamra li mingħajr dan il-grupp ma jkunx hemm eh, maġġoranza kwalifikata għandu jiġi mismuħ sew. U hawnhekk aħna wkoll allura ħadna dak li xtaqna smajna ħafna tħassib u tkellimna dwar dan fid-dibattitu tagħna imma aħna ibbilanċjajna kollox u aħna rajna iż-żewġ naħat u ddeċidejna li natu l-appoċ tagħna fil-ħames snin li ġejjin u meta ngħidlek lilek jiġifieri l-kummissjoni kollha tal-kummissarji. Aħna nappoġġjaw sew ix-xogħol tagħkom jekk intom timxu fuq dak li qed nissuġġerixxu. L-Ewropa importanti li intom tieħdu ħsieb eh, id-demokrazija u s-soċjetà u b'dan il-mod biss aħna natukom l appoċ tagħna. Grazzi. U s-sur Gi Verstadt. President, aħna nappoġġjaw il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida. L-alleanza hija grupp responsabbli, grupp responsabbli u aħna nemnu verament illi il-ħames snin ġejjin se jkunu tant kritiċi għall-Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha li għandna bżonn kummissjoni illi tkun li tkun tista' tieħu kont u li kollha appoġġ Ewropew wiesa f'dan il-Parlament. Imma ħankun ċar, Sur President. L-appoġġ tagħna għandu l-kundizzjoni ferm iktar mill aħħar ħames snin li kellna aħna nippretendu il-Kummissjoni ġdida li tkun il-magna tal-Unjoni Ewropea, aħna rridu Kummissjoni illi tkun iktar ambizjuża u tkun u jkoll approċċ iktar integrat f'dak li għandu x'aqsam mal-ekonomija. Trid tkun il-mexxejja fi strateġija bħal din, strateġija li tkun tista' tisforza stati membri li jagħmlu dak li jħtieġu jagħmlu u żgur illi fil-Eurozone aħna rridu nirrikonoxxu li hemm ħtieġa kbira għal pilastru soċjo-ekonomiku. Il-problemi fil-żona Ewropea hija prova ċara tal-approċ batut illi ma kienx ta' suċċess f'dawn l-aħħar 10 snin billek kim sejaħ metodu miftuħ. Għanna t-tibdil fil-klima, i politika barranija, i politika ta' difiża u l-idea wara dan l-approċ miftuħ huwa illi fid-dinja multipolarizzata ta' għada intom bħala kummissjoni tridu ikolkom rwol ferm iktar effettiv u b'saħħtu minajr ma titlef l-integrazzjoni ta'kom stess fil-futur. Li nistennew minnkom u li jintom tħadnu dan il-ħsieb li jintom tiġu il-qoddim bi proposti ċari u b'saħħithom f'dawn l-ambiti kollha. U aħna nemnu li biex intom taslu għal dan il-Kummissjoni għandkom tużaw id-dritt tal-inizjattiva fil-potenzjal sħiħ tagħha tinkellinkom bħala Kummissjoni sħiħa. Sur Chairman, sur President, tridu taħdmu bħala kulleġġ bħala korp waħdieni sħiħ biex timxu l-integrazzjoni l-qoddim. Aħna nemnu li għandha tkun kommissjoni b'saħħitha u dan u indispensabli għalina. Il-Trattat ta' Lisboni toffra eh, odda ġdida u kapacità aħjar eh, għal dan. Il-rappresentantoli Ashton aħna nitolbuk biex tuża dawn il-din lodda u li taħdem ferm mill milli sissa sar fil-passat. Hu l-opportunitajiet. Per eżempju, l-lezzjoni minn Haiti. Ibda minn issa billi prezentalna eh, billi prezentalna pjan dak li għandu xaqsam ma dawn il-problemi li jistgħu jseħħu bħalma ġara f'Ħajiti. Grazzi ħafna w Grazie ħafna li sur Wallstadt. Għal-grupp tal-ħodor u l-Alleanza Ewropea naddi l-mikrofon lil Daniel Kan Bendit. Għalfejn qegħdin uh, turu għan seta' mek il-dikinnaħa qed jgħid il-kallemi. Dan mhuwiex dibattitu, dawn huma mastqarijiet mill-gruppi politiċi. Il-karta l-blu, l-blu card, ir-regola taħħa ma tapplikax f'dal-ħin tal-sezzjoni. Dawn huma biss stqarrijiet mill-gruppi politiċi, jgħid iċ-chairman. Mela, is-sur kombendit għandek il-mikrofonu. Jekk jogħġbok tista' tieqaf tpaċ paċ jgħid il-kellimi. President. Inti taf tajjeb illi l-ħodor mhux se jivvutaw favur din il-Kommissjoni. Però aħna ħantukom l-idea tagħna, l-immaġinazzjoni tagħna, u d-determinazzjoni tagħna dwar din l-idea tal-Ewropa sur Barroso tilabx il-loba illi tgħid li dawk li ma jivutawx għaliku huma kontra l-Ewropa. Tista tilab dik il-loba ma ħadd ieħor ma mhux mal-ħodor. Aħna li qegħdin impoġġu qudiemek huma huwa kooperazzjoni kooperazzjoni mingħajr oġġezzjoni mingħajrna. Jekk trid timxi l qudiem fuq it-taxxa, fuq il risorsi propji, aħna ħankunu magħkom niġġieldu e, anka e, e, aħna nkunu viċin tiegħek f'dik il-ġlieda jekk intom tridu tħarsu it-trattata, jekk tridu tinnegozjawha mal-Kunsil dwar il-refugġati li jintbatu lura lej il-Libja aħna nkunu rridu nafu x'inhuma l-bażijiet legali ta' dawn in-negozjati. Il-Parlament se jkun f'kod deċiżjoni, il-Kunsil qed jgħidilna aħna nidulkom fl-aħħar ta' negozjati. Maħna ma rridux l-affarijiet jimxu b'dan il-mod, il-Kommissjoni tittara illi l-istituzzjonijiet jiġu informati dwar il-bażi legali ta' ħafna negozjati. U hemm eżempji oħra li nista' nagħti. Jiġifieri jekk inti trid timxi l qudiem dwar il-ħsara fil-klima, jekk trid li l-Ewropa tmur lil in mill-2020 lejn it 30% allura il-grupp kollu tagħna jkun warajka jekk inti trid timxi il-qoddim fil-regolamenti ta' swieq finanzjari wara l-krizi finanzjarja, aħna ħanatuk lajnuna kollha tagħna. Jekk inti trid uh, timxi l-qoddim fir-rispett tal-protett ta' l-Ewropa, tal-protezzjoni għall-Ewropa aħna nkunu hemm. Jekk trid timbotta l-kussjoni ta' Ċipru aħna najnuk ukoll. Jekk inti trid uh, tara eh, din il eh, tares lejn dak li qed isir fil-Greċja eh, fl-infiq tagħha lejn id-defiża aħna nagħtuk l-appoġġ tagħna. Aħna ħanivutaw kontra tiegħek illum forsi qed nisbaljaw aħna għamilna zbal fil-rigward ta' Dimas l darba u għammettejna li konna għamilna zbal. Imma jekk inti se turi xi sarraf aktar mill-li qed jidher illum, allura aħna nkunu kuntenti li ngħidu li għamilna zbal u li lesti nappoġġawk f'kollox. Grazzi ħafna. Timiti Kirkop issa għal l-ECR. Hemm xi stati membri li qegħdin jemnu li nominazzjoni tal-Komissjoni opportunità tajba biex ineħħu l-problemi domestiċi tagħhom jew eh, xi dejn politiku tagħhom il-Kummissjoni għandha tiġbor fiha dawk it-talenti mill-Ewropa kollha persuni b'kompetenza u esperjenza biex jindirizzaw l-sfidi kbar li għandna qudiemna u wara dak li għadda fil-passat l-Unjoni Ewropea trid tista' twassal ir-riżultati biex iżid il-valur misjud fejn iċ ċittadini qegħdin jistennew li jkun hemm kooperazzjoni Irridu naraw il-kupru ekonomiku, niprovdu il-xol u nitrattaw kustjonijiet dwar l-enerġija u l-ambjent u anka riformi essenzjali għal budget tal-Unjoni Ewropea u anka fl-ispejjes ewlenin. E, għanna l-kap tajjeb biex e, imexxi għanna ġenda ambizjuża fuq kwistjonijiet importanti li aħna nappoġġawhom. Kull stat għandu jibat l-iktar nomini adattat bħala kommissarju u dan ma sarx. E, Ovvjament, Sur Barroso rrit jaqbel ma kulħadd, mhux għalhekk huwa il-kap u fl-organizzazzjoni tiegħu għalkemm qed nistaqsu dwar il-portfolios, naħseb li huwa hemm mill-aħjar li jista' fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha fil-waqt li kien hemm kummissarji li eh, marru tajb ħafna, hemm oħrajn li marru ħażin. Jekk nivvutaw favur aħna aħna lesti li natu l appoġġ tagħna, aħna rridu analisi ta' kull sena dim il-Parlament. Dan huwa proċess li fih ħafna nuqqasijiet li aħna ma nistgħux naqblu miegħu kompletament għal dawn ir-raġunijiet il-konser il-lisjar jastjenu hemm xi gruppi li mhumiex maqudin aħna maqudin f'din id-deċiżjoni tagħna li nastienu. Grazzi ħafna. Mela, għal konfederazzjoni eh, xellugija u l-NGL. Is-sur Binski. Signori, Sur President, Sur Barroso. Il-grupp tiegħu wkoll uh, sema il-kandidati kellna eh, xi uh, eh, opinjoniet pozittivi, pero maħniex kontenti ħafna uh, b'xi kummissarji u dan minħabba il-modi mhux trasparenti Eh, ta' kif il-portfolio tal-affarijiet barranin ġi disinjat li għaw kol viċi president tal-Komissjoni għana konna dizappuntati bxi kandidati eh, specialment flanijiet eh, illi kellom huma dwar l-approċ integrat u fejn sej morru kienem risposti vagi f'dan ir-rigward u eh, aħna jidrina li daw m'għandhomx ikollhom l-appoġġ tagħna. Eh, is-sigurtà soċjali eh, tidher li qiegħda fil-iħnet ta' ċertu kandidati il-klima għandha tkun fil-prioritajiet, però ma mlebda impenn mill-immorru li lin mill-użu eh, eh, tal-enerġija eh, mill-fossili. Ma, ma, Sur Barroso? Sfortunatament, wara li smajt is ta' ħafna kommissarji, aħna maħniex f'pożizzjoni li nivutaw favur ehm, din dan il-kollex ta' kommissarji. Grazzi ħafna. Fil-ġenerazzjonijiet li jmiss it-tfal ħajdulhom stejjer, ħajdulhom li darba l-Unjoni Ewropea kienet maqsuma kien hemm ħajt eh, fin-nofs u dawk tal-vant ma kellhomx demokrazija, ma kellhomx flus, kien jgħixu fil-komuniżmu eh, li qatel ħafna nies. Imma dan il-ħajt eh, waqa u spiċċajna b'27 stat u issa daw in-nies qegħdin jgħixu fil-demokrazija u 5 miljun ruħ qegħdin jgħixu fil-paċi, imma sfortunatament 500 miljon ruħ jiexu jgħixu fil-paċi. Imma għad baqa li xinejt. Inwedkom illi għad baqali ħafna xinejt. ikolli ngħid illi din hija l-ewwel darba li ċabċpuli għaw ġew Eh, jekk tippermettu li nkompli. Eh, sfortunatament l-istorja titkompla. Il-politikanti eh, pero rridu l-poteru, s-seta u l-flus u għalek bdow jikdbu. U għamlu dan il-kolb ta' stat kbir Pero ma kellhomx bżonn jużaw il-bullets, kienu iktar intelligenti li jagħmlu wa għamlu tratta ġdid, trattat ġdid li seħe trattat tal-Lisbona. U mbagħad taw 27 ruħ eh, setat bla limiti. dawn huma n-nies li ħajamlu l-liġijiet tiġa kellhom bandira daw kellhom tiġa eh, eh, u innu. E, Il-edin juħol u sistema li qabel kienet fil-vant tal-Europa. Imma il-ħagġa inkredibli hija li dawn il-kapijiet ġodda kienu anka jaħdmu f'din is-sistema ta' qabel. U il-sistema monetarja falliet imma il-kapijiet xorta ma semawx minn dak li kienu qegħdin jgħidu il-poplu u ħafna nies miljuni ta' miljuni spiċċaw fil-faqar u dawn kellhom għalhekk dawn il-poplu kellhom jirrikorru għal vjolenza biex jerġgħu jiksbu lura l-nazzjonijiet tagħhom u l-moral tal-istorja li ma talmu xejn mill-istorja qabel ma tagħtu setat lil din il-Kummissjoni il-President qed iwaqqaf lil kellimi. Ma Grazzi ħafna jgħid il-President. Il-President qed iwaqqaf lil kellimi u tfilu l-mikrofonu. Thank you. Thank you very much. Głos zabierze pan Hans Peter Martin. Is-sur Hans Peter Martin ek joġbok. Wara li smajna din l-istorja sabiħa nixtieq noħodkom lura fil-realtà. Ibni għandu 17 sena u qed jitgħallem l-Ingliż għaliex jaf li l-Ingliż huwa ferm importanti u huwa jispera li dan eh, permezz tal-Ingliż ser jikseb xogħol. Huwa entużjast ħafna fil-rigward tal-Ewropa u wkoll eh, fil-rigward tal-politika. Ikea dan kollu miljuni ta' Ewropej zaza jixtiequ li kollom demokrazija tajba l-21 seklu, pero xħadna mill-Kummissjoni għanna l-aħjar nies li għanna li hemm bżonn. Aħna għaw fuq għaw għara, nirrapprezentaw eh, ċittadini indipendenti li għamlu kontribut deċiżiv biex jassiguraw li radikali eh, tal-lemin ma jkunux jistaw jibnu grupp. Aħna favur ħafna l-Ewropa, pero aħna dizappuntati ħafna minn nies li qegħdin jiġu offruti lilna u l-kwalità li jistgħu joffru dawn in-nies. jekk intom toqdu attenti ma tkollom għalfejn eh, eh, l-assistenti tagħkom jiġu eh, ridikolati għal mod ta' kif jiġu qed jitkellmu l-Ingliż. Għalfejn inti maħħaċ per eżempju Ġermani siħor minn flok dak li għazilt. Għaliex inti għadek maqbut fil-Trattat tal Lisbona, aħna maħniex indipendenti u sovrani f'dan il-Parlament. Sfortunatament ma nistawx nivvutaw għal kummissarji individuali dan id-dritt eh, eh, ilu għana fl-Austria sa' mit-19 seklu. Jekk se nibqaw sejrin ser naqgħu fidejn eh, l-idejn fl-idejn tal-anti Ewropej u tan-nazzjonalisti irridu iktar demokrazija. Grazzi ħafna għal dak il-kumment. Sur Gomes jixtieq jagħmel eh, kumment personali. Grazzi, Sur President, tajjeb, jiena nista' nżomm fil-qosor ħafna. President, membri tal-Kamra. Is-Sur Schultz. Suġġerixxa li jiena ġejt uh, jiena eh, ġejt mixli li ma liċħat l-Holocaust. Pero jiena nista' ngħidlu li jiena lest li nitkellem miegħu anke mal-membri tal-Parlament responsabbli għall-immunitajiet biex nitkellem dwar il-qorti Franċiża tal-Appell u d-deċiżjoni tagħha li neħiet il tixlid kollha li saru, fir-rigward tiegħi qalet li jiena ġejt mixli fuq kummenti li jittieħdu barra mill-kuntest tagħhom. Għalhekk kont ġejt mixliena. U allura dawn l-akkużi ġew irranġati u ma jistawx jiġu eh, ġudikati permezz tal-liġi. Din hija proċedura, eh, din hija sentenza mhux ġusta u ġejja minn ġurisdizzjoni differenti. Din is-sentenza inatat rarament fil-passat. Allura, jiena innoċenti daqs is-Sur Dreyfus fil-passat, eh, kemma kien is-Sur Dreyfus fil-passat. Tanu huwa wieħed mill-paċifisti. Sur Gonjex, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Gomes. Dan kien kumment personali nfakarkom. Issa ser naddu għal votazzjoni. Aħna l-koll konxi tal-importanza ta' dan il-vot. Skont l-agenda tagħna ser nivvutaw fuq tliet mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni fuq il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni. Ser nivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni min-naħa tal-ħodor Memx amendi? Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ, il-mozzjoni maddiċ. Issa ser naddu għal eh, vot mill l-NGL Favur, kontra? Astenzjonijiet? Il-mozzjoni ma' 10 issa ser naddu għal mozzjoni tal-konservativi u riformisti memx emendi. Votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Nala il-votazzjoni. 52 favur, 609 kontra, 33 l-astenzjoni, il-mozzjoni maddiet. Issa fuq l-agenda tagħna għandna vozzjoni fuq eh, il-konferma tal-kompożizzjoni tal-Kummissjoni. Proposta konġunta tal deċiżjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni għamaluqa. 488 favur, 137 kontra, 72 l-astenzjoni. Grazie ħafna, sinjuri. Nixtieq nifra hmm, lill-kulleġġ il-ġdid tal-Kummissjoni u lis-Sur Barroso. Nifraħilkom il-kol. Għana ħafna xogħol u dimna. Eh, stenijiet kbar minna ħata ċittadini tagħna l daqstant iridu nħidu azzjoni u nwettqu l-affarijiet. Jiena ninforma lill-President tal-Presidenta tal-Kunsill u l-Presso dwar ir-riżultat tal-voti tagħna fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea sal-31 ta' Ottubru tal-2014. Nirringrazzjakom u għal darbohra nifirħilkom. Yeah. Mr. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know. Well, you, you take the floor, yeah? Okay. Uh, if you could sit. Kollegi, jekk joġobkom hudu postkom, biex bekk il-Kunsil tana ikun jista' jgħidilna kelmtejn. Jekk joġobkom kollegi.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 Jekk joġbok, żewġ minuti. Ser nisimgħu l-istqarrija min-naħa tal kunsell Gracias. Grazzi. Grazzi, Sir President. Jena Xtaqt ngħidilkom fil-qossor li nixtieq nifraħ l President Barroso u l Kummissjoni kollha. Fuq il-konferma li għadhom kemm irċivew minnaħa ta' din il-Kamra. Fixxur li ġejjin u snin li ġejjin il-Parlament Ewropew u l kummissjoni ser ikollhom rwol deċiżiv biex eh, jilħu u l-sfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea per eżempju fir rigward tal-bidla fil-klima, tas-sigurtà, tal-globalizzazzjoni ekonomika. l isfida biex nevitaw il-kriżi li għadna qegħdin għadna qegħdin fiha u koll l-inizjattivi l-ġejjin minnaħat ta' trattat ta' Lisbona, per eżempju l-inizjattiva ta' ċittadini u koll il-servizz eh, tal-azzjoni esterna tal-Ewropea. U f'dan kollu il-Parlament Ewropew ser ikollu rwol importanti. Aħna fil-Kunsill rridu li l-Kummissjoni taħdem taħdem mod tajjeb għandha ħafna poteri għandha ħafna poteri biex tkun tista' taħdem tajjeb. U allura nisperaw li l-Kummissjoni tkun tista' taħdem brata maġla u b'mod tajjeb għaliex iċ-ċittadini jridu għal tagħmelek. Irridu, irridu għatamelek wara dan il-periodu ta' inċertezza istituzzjonali. Irriduna li naħdmu li namlu kolom li nistgħu biex nibdew f'dan l-istadju ġdid tal-Ewropa eh, tal-politika Ewropea tal-21 seklu għal daqstant jena nixtieq ngħid lill-President Barroso li huwa kienet jitkellem f'termini Ewropej u ser ikollu l-appoġġ sieħ tal-Kunsill Ewropew. Palma se jkollu l-Parlament Ewropew. Jekk huwa qed jibni Ewropa u kol jekk u xet jipprova jaqqat iċ-ċittadini Ewropej mal-qalba tal-Ewropa. Nirringrazzjakom. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna. Sekretarju, Sekretarju tal-Istat, Sur Gurido fisem il-Presidenza u jissanati il-kelma li sur Barroso. Sur President, membri distinti ta' dan il-Parlament Fil-qosor ħafna jiena nixtieq ehm, ngħidilkom fismi u fisem il-membri kollha tal-Kummissjoni li jiena għandi gratitudni kbira għall konfidenza li urejtu fina. Aħna kburin. Grazzi għal vot tagħkom. Hemm appoġġ ħieħ fl-ispektru politiku kollu. Dan huwa mument importanti ħafna l-Ewropa. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill President tal-Kunsill għal kliem sabiħ tiegħu. Jiena nemmen li issa rridu nibdew naħdmu. Però nixtieq ngħid nadi kumment. Nixtieq ngħid biċċar ħafna li dawk kollha li jikkomparaw l-Unjoni Sovjetika totalitarja mal-Ewropa Demokratika ma jafux ġifiri tgħix taħt dittatorjat u ma jafux x'inhi demokrazija. fl-Unjoni Ewropea? Aħna għanna Parlament Ewropew Demokratiku u din hija demokrazija Fl-Unjoni Ewropea għandna kummissjoni eletta minnkom bħala rappreżentanti eletti miċ-ċittadini Ewropej u din tfisser demokrazija. U allura nemnu li permezz tal leġittimità demokratika li natat lilna minnkom u mill-gvernijiet demokratiċi kollha ta' 27 stat membru tagħna aħna gburin għandna l-konfidenza u fiduċja li naħdmu b'determinazzjoni sħiħa għad-demokrazija tal-Ewropa, Ewropa li hija li hija l-qalba tal-libertà ġewwa id-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan huwa it-tmiem ta' dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u issa huwa il-ħin li nifirħu lill-Kummissjoni. Grazzi.